għati dawn it-tibdiliet u nomini se jkunu imnizla fil-minuti ta' din is-seduta. Jekk ma jkunx hemm kummenti sa meta l-minuti jiġu adottati dawn it-tibdiliet u nomini